kummenti il riżoluzzjoni li ġew adottati illum f'din is-sessjoni ser jintbatu lill-entitajiet u l-istituzzjonijiet imsemmija. Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew hija aġġornata. ilkom ilkoll il-vjaġġ tajjeb lura lejn darkom. Insellmulkom.